Għandkom xoġġezzjonijiet l-agenda hija adottata. Frau Bebra de Brun Is-sinjora, is-sinjura Barbara De Brun fil-fatt għada kemm ħabrit li illi ħatirtira mill-mandat tagħha aħna narfu dan il- dan il-fatt u skont l-artiklu paragrafu 3 tal-regolamenti tal-Parlament aħna ħana ċettaw riżenja tagħha minn din id-data l autoritajt kompetenti tar rumanija għalu li li l-Sinjura Minodora Kliveti ħad tibdel l-Sinjura eh, Plum u jena nishtiq li nilqa l-kollega l-ġdida u skont l-artiklu 3 paragrafu 2 tar regolament kull membru għandu id-dritt li jipparteċipa bisħieħ fil-seduti tagħna sakemm ma jkunx hemm xi kontradizzjonijiet mal-mandat tagħha u aħna nixtiequ ngħidu wkoll li fil-fatt wieħed ma jistax jagħmel xi ħaġa illi tmur kontra l-mandat bħala membru tal-Parlament Ewropew. Sinjuri,